So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signori, es ist kollegi. Sen komplu issa. se sessjoni ta' votazzjoni no qabel ma nibdew. Jiena għandi xaġa xnajdilkom. Il-grupp ta' l-IPP ressaq mozzjoni biex iħattar Estaban Fons għal Kumitat tal-Budget. minn flok Carlos Iturgas. Hemm xi ħadd kontra din il-mozzjoni li mhux il-każ. Mela din il-ħatra ġiet ikkonfermata. Issa mmorru għal vot fuq il-programm tal-Kummissjoni tal-2016